El acta de la sesión de ayer. Mela, rrit ta' seduta tal-biraħ għassamnijom. Jekk mawx kommenti minna naħa dawn il-minuti nistaw nqisuhom bħala li huma provati. Si, signora Harms? Iva, signora Harms. Tlabsa biex titkellem, signora Harms. Mux fuq il-minuti tal-bira iżda. Bien. Eh. Waslu li minant li pipi dawn l-emendi jew bidliet fil-ħatri tal-Komitati tal-Parlament. il komitati tal-Parlament